Nixtieq nilqa' hawnhekk Sinjura Tyson, il-Kummissarju nominat għall-impjieg affarijiet soċjali, il-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol il ħiliet u l mobilità tax xogħol il litsra ta' missjoni ta' Jean-Claude Juncker, il-President elett, tajt li s-Sinjura Tyson se kontribuixxi għal proġetti li huma koordinati mill-Viċi President għall-impjegi li tkabbir investiment u kompetitività u kif ukoll il-Viċi President għal Dialogu Soċjali u l-Euro. Għataħdem mill-qrib ukoll mal-Kummissarju għal affarijiet finanzjarji, ekonomiċi, tassazzjoni. Signora Tyson ħajkolla servizzi ta' appoċ fil-Kummissjoni E DG ta' impieg affarijiet soċjali u inklużjoni. Imma mbagħad imsaħħa dawn it-taqsimiet ir-riformi fuq is-suq tax-xogħol, il-ħiliet u l-kwalifiki, taħriġ vokazzjonali u politiki ta' adekwazzjoni tal-adulti ġrittijiet tal-persuni b'diżabilità kif ukoll Eurostat tkun responsabli u koll għal relazzjoniet malla l-erba aġenziji, b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea għas saħħa fuq ix-xogħol u s-saħħa, iċ-Ċentru Ewropew għall iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali, l-Fondazzjoni Ewropea l tittib tal-kondizzjoni ta' xogħol u għejxin, kif ukoll il- Fondazzjoni ta' Taħriġ, Fondazzjoni Ewropea, b'konformità mal-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni il-Parlament jevalwa il-kummissarji nominati ehm, għabbażi ta' wissat nikwota il-kompetenza ġenerali tagħhom l-impenn Europo u l-indipendenza personali se jevalwa l-arfin tagħhom tal-portofolli prospettivi tagħhom kif ukoll il-ħiliet tagħhom ta' komunikazzjoni. Qabel ma nibda jew niftħu is-smiħ U ddimkom nishtiq najt eh, li l-ek sinira li inti weġibt bil-miktub għal kwistjonari preparatori u dawn it-weġibiet ġew imqasma l-istati membri fil-lingwi kollha għalek aħna imħejja b'mod tajjeb għal dawn il-mistoqsijiet li issa ħanres u għam mux bil-miktub imma bil-fom. Kem tajn fuq l-istruttura ta' dan id-debattitu? Sinjora Tissin, mistidna li tamil stqarrija orali li ma tistax iddum iktar minn 15 minuta se jkollha sa 5 minuta minuti fl-aħħar ta' din laqa sabiex tagħti stqarrija ta' konklużjoni un mbagħad ħajkunem hemm ħin wara l-istqarrija ta' ftuħ għal 25 mistoqsija mill-membri tal-Parlament Ewropew u id-dibattitu ħajjimxi skont il-prinċipju ping-pong bi slots ta' 3 minuti għal kull slot iġifiri minuta minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għat tweġiba minħabba l-ammont konsiderevoli ta' mistoqsijiet aħna se neċċertaw bisħiħ li jrid ikun hemm l-ħarsin tal-ħin allokat għall mistoqsijiet jekk il-persuni ma jkunux preżenti waqt it-time slot mela il mbagħad il-persuna trid tiċċedi posta il slot il mux se jkunem proċedura catch the eye u il-Kumitat Tampig u l-Kumitat il principal responsabli għal dan ismiħ imma il-Kumitat Kalt u Fem u kol se jiddu xsem fi smiħ pala kumitati assoċjati, aħna nilqaw il-kollegi tana minn dawn iż-żewġ kumitati u kif hemm miktub fil-lista tal-kelli ma sajsaqsu numru ta' mistoqsijiet skont il-mandat tal-kumitati tagħhom l-ewwel round ta' mistoqsijiet ħajsiru mill-koordinaturi u rappreżentant ukoll mill-membri mhux affiljati. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom lejn il-fatt li ħajkun hemm interpretazzjoni fi 23 lingwa. Il-kellima għalhekk jistgħu jitkellmu bil-sin pajjiżhom jiena daqs se ek hekk il-kellima huma mfakra li dak li se jgħidu eh, ħaj eh, irrit jiġi interpretat u għalhekk importanti li ma naġlux meta nitkellmu. Signora Tyson ħabret li ħat titkellem bil-sin pajiza, l-Olandis, jew il-fjamming u għalek um, eh, nishtiq nitlobkom tkunu ċari, preċizi, kemm jista' tkun intkom um, li il-komaw kol fil-Parlament Ewropew tafu li s-Sinjura Tyson titkellem il-Franċis u l-Inglis. U um, dawn dan is ħaj jkun jiġi reġistrat kemm live kif ukoll mbagħad ħa jkun hemm arkivju tiegħu. Se nitkellem ftit bl-Svedis sabiex nati xi kummenti personali ta' ftuħ memorja tiegħi mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' din is-sena. Li kell mela ċavejt eh, seħ telefon eh, minn Assis u minn Assis u u l-kwistjoni kienet eh, fuq parking u l-fat li kienem eh, ħafna lorries li kienu għat jistennow eh, konsinji u eh, li jem xissewi għam li għet jiexu f'dawn il-lorries u ma kellomx collective bargaining u ma kienu xet jitħalsu meta ma kienu xet jissu u ma setawx marru d-dar lanqas u kellom problemi ġifiri u sabu diffikultajiet u koll dwar li eh, għal dak l-għandu xieqsam mal likel li ġene u tafu li x-xitwa zvediza vera ħarxa u eh, kienem min uża forn zar tal-camping u kellom iżommu il magnet taħħom l-insa biex ikuni jistaw jissaxnu il-lorri u Et naraw ukoll fi setturi oħrajn xi ħaddiema nisa li qed jiġu sfruttati wkoll din is-sitwazzjoni illum fejn dawn id-drittijiet tal-bnedmin li qed jiġu limitati jiġifieri n-nies mhux qed ibatu biss bil għat imma mandomx drittijiet l-Unjoni Ewropeja dal ħafna mill-lanijiet tal-istrateġija 2020 iktar minn 120 miljon persuna din friskju ta' faqar u esklużjoni staċjoli 32.4 miljon u tfal. Fl-ulju ta' din is-sena il-qat fost iż-żazax kellu l-medja ta' 22% tal-fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri differenti hemm xi pajjiżi li tant għandhom ratolja ta' li iktar minn nofs iż-żazax ta' dan il-pajjiż ehm, Huma qiegħda rajna il-konsekwenzi ta' dawn rajna dan fil-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ta' din is-sena. Rajna dana fuq il-mappa tal-Ewropa bħala sabiex jesprimu l-frustrazzjoni tagħhom ma n-nis et iduru għal partiti eh, li huma kontra demokrazija u għalek f'dawn il-ħames snin li ġejjin irridu aħna nsolvu l-kwistjonijiet ta' suq ta' xogħol u għandna noħolqu xogħlijiet ġodda u sostenibbli fejn mhux qed nikkompetu fuq eh, kondizjonijiet vera ħorox ta' xogħol u kondizzjonijiet vera ħżina, kulħadd għandu jkollu l-istess possibiltajiet u kulħadd għandu jkun b'saħħtu fis-suq tax-xogħol, ġifieri rridu aħna nieħdu azzjoni b'saħħitha u l-Kummissarju f'dan il-qasam se jkollha jew se jkollu ħafna responsabilità f'dan il-qasam. Il-ċittadini qed jistennew li s-sinjura Tisin tkun intelligenti biżejjed u eh, b'saħħita biżżejjed sa biex eh, timplementa dawn il-ħidmiet u eh, għandha wkoll tisħaq fuq il-kambjament mannix u ma nistawx nistennu sa wasal iż-żmien sa biex nieħdu azzjoni. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon is-sina tisin għall-introduzzjoni dwar il-livell